rigward ta' reklamar u l-impatt tagħhom fuq it-tfal. Signor Komissarju, kon la intervenzjon del, del Grazzi, grazzi. Issa bek nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu u dak il-punt fuq l-aġenda u il-vot se jsir għada fil- fin-nofsija. Għalhekk nistgħu ngħaddu għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna, ġifri l-aħħar punt fuq l-aġenda il rapport tas-Sinjura Swinburne fuq ir-regolamentazzjoni tal-kummerċ ta' strumenti finanzjarji, dak pools, etc. Għalhekk eh, se ngħaddi l-mikrofonu r-rapporter għal erba' minuti. Grazzi ħafna President. Iva, jiena għandi diffikulta li nispjega lil dawk li mhumiex intiża intiżi x'inhuma dawn id-dark pools. Dan ir-rapport jitkellem fuq il-kummerċ ta' strumenti finanzjarji inkluż dark pools. Dawn huma tranzizzjonijiet finanzjarji li mhumiex trasparenti, jiġifieri non displayed trades. Dan ir-rapport huwa evalwazzjoni tal-implementazzjoni tal-direttiva ta' swieq u strumenti finanzjarji tal-2007 dwar l-ekwitajiet u dan jipprova jindirizza in-nuqqasiet li jeżistu fis-suq tal-ekwità. Dan iva huwa rapport tekniku imma ġi ħeġġet bir-dibattitu tal-komitatu jiena ferm kuntenta li l-ħidma tal-kollegi tiegħi waslu għal ħafna appoċ mill-gruppi eh, politiċi differenti għalek minn flok 194 emenda għanna 26 kompromess. dan il-rapport huwa ta' inizjattiva propja u se jkun hemm il-vot din il-ġemma jiena nemmen li il-Parlament Ewropew vera eh, eh, en fit-tip ta' dan ir-rapport u ħafna minn punti importanti tqajmu waqt il-Kumitat. Il-Parlament Ewropew permezz ta' dan ir-rapport talab għal xi investigazzjoni differenti fil-loqsma differenti tal-kummerċ. Il-ċer jgħid Sinjona Zwindel, problema eh, għax inti qed taġel ħafna u l-interpreti ma jistgħux ilaħqu miegħek. Jekk jogħġbok eh, jekk tistax tuża pass inqas maġġel il-kellima il-Parlament Ewropew permezz tar-rapport talab li jkun hemm investigazzjonijiet fil-venues differenti li jaqgħu taħt mifet u talab li jkun hemm analiżi ħalli bekk il-venues li jagħtu servizzi ekwivalenti dawn jiġu regolati fuq livell eh, eh, adegwati jiena nemmel fil-Kummissjoni fil-dokumenta konsultazzjoni forsi għamlet passi iktar il qoddim Hija għamlet twessih ta' definizzjoni ta' organized raising facilities u inkludit il-venues kollha li jinkludu l-beja u x-xerri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 għalek diskrepanza li nistaw nal-u għawnek. E, din inizjattiva turi li l-proporzjonalità tista' tinżam u tista' tippermetti li jkun hemm differenzjazzjoni differenti fil-kategoriji differenti tal-eswi e, regolati l-NTFs, l-SIs, BCNs u il-pjattaformi ta' derivati. Il-level ġdid ta' skrutinju li qed jiġi suġġeri ta' dark Polls, e, l-investituri għandhom jilqawh u iva hemm ħarsin għas-suq in ġenerali imma issa hemm potenzjal għal abbusu u l-regolaturi kollhom aċċezzjih għal modelli ta' negozji bek dawn jistgħu jkomplu bħala venju mezz ikun hemm crossing tal-ordni tal-klijenti mingħajr ma dawn jespandu eh, bekk ikun hemm eh, xi skoperta tal-prezzijiet jew inkella jkun hemm xi abbuż ta' fsuq. U Dwar il-derogi tal-MIFID, il-Parlament Ewropew u l kummissjoni jaqblu li dawn għandhom jerġgħu jiġu definiti u l-implementazzjoni tagħhom għandha bżonn tiġi standardizzata fl-Unjoni Ewropea. L-possibilità bħalissa għall arpadraġ fl-Istati Membri kollha biex wieħed isib l-aħjar interpretazzjoni tal-istess regola m'għandix tibqa' possibilità. Waqt li jiena kont qed nikteb dan ir-rapport u l-emenditi wkoll kien ċar li l-ikbar deficit fl-implementazzjoni ta' MIFID kien kien innuqas ta' verżjoni ta' suq ta' konsultazzjoni Ewropea. L-investituri fl-Istati Uniti ma jistgħux jifhmu kif aħna fl-Unjoni Ewropea naħdmu mingħajr għodda bħal din. Kien hemm eh, aċċettazzjoni tal-industrija speċjalment fost il-gruppi tal-investituri eh, li jkun hemm bżonn ta' dan. Imma mit tliet snin mill-implementazzjoni ta' mifet l-istrumenti tal-suq eh, dawn ma waslux għal Eh, konsultazzjoni Ewropea pal kummissjoni il-Kumitat ikon eh, eh, u les li għam jieħu l-passi li hemm bżonn imma jekk soluzzjoni tas-suq ma tinstabx mela l-leġislazzjoni għandha tiġi appoġġata b'xi mod. L-istrutturi mikrostrutturali li qed għaw is-swieq tal ekwitam dawn kienu għaddew minn l imqalqa kien hemm flash orders kif ukoll spoofing u affarijiet differenti li huma abużivi mal-Kumitat sab li kien iktar diffiċli naslu għalftejn fuq ir-wol ta' xi partiċipanti tas-suq, speċjalment il-benefiċċji jew il-mhux benefiċċji tal-istrateġiji ta' frekwenza għolja ta' kummerċ. Ibinu qassa dejta ċara diffiċli naslu l-konklużjoni ċari fuq ir-wol ta' dan, kemm jekk dan huwa pożittiv jew negattiv. Ġifieri qabel ma aħna nipproponu azzjonijiet leġislazzjoni leġislattivi għandna bżonn aħna ċertaw li għandna dejta għalli bekk ma nimponux leġislazzjoni li tista' tikkawża danju għallef tħaddim tal swi Ewropej u aħna għanna bżonn naċċertaw l-integrità tas-swieq finanzjarji tagħna dawn mhumiex hemmhekk għall-intermedjarji jew intkella l-interlopers li dawn ehm, e, e, jitħatu bejnietom imma dan u għammek biex jikun hemm investiment fil-kapital għal negozju għal corporates li jaħdmu fl-ekonomija reali. Bek e, dawn il-funzjonijiet għandhom jibqgħu fuq il-qoċċata u għandhom jibqgħu fl imqoħ ta' kulħadd aħna u ngħaddu mill-proċess ta' mifid. Grazzi, il-ċer eh, eh, tiskuża ruħu mal-kellima u qed jgħid eh, li sfortunatament jiena fil-bidu ta' dibattitu qed sur Swindon mhux Sinjura Swinburne jiena qatt mhux se nerġa' nagħmel żball bħal dan. Issa kif tafu għandna l-proċedura catch the eye u għanna tlet kollegi li xuq jitkelmu u għalek minħabba l-importanza ta' dan il-dibattitu u l-ħin li għanna dispozizjoni tagħna aħna senatu minuta nofs lil kull persuna u nittama li intkom tistom ovvjament eh, tintervjenu. Grazzi President, jgħid l-ewwel kellim, eżis kollegi, senjura Rapporter, ovvjament dan it-test huwa wieħed kumpless ħafna jgħid is-Sur dan it-test dan um, jitkellem dwar li rridu niġbdu lezzjonijiet mill-kriżi le ma nix namlu dak li għamilna fil-passat iva nambidlu il regoli tal-loba rridu aħna ndaħlu ordni għal darboħra fis-sistema u llum il-ġurnata dawk li qed jieħdu benefiċċju fl-istem ta' membri differenti tal-Unjoni Ewropea mill kriżi ħafna ċittadini li jasasu tort l-Europa l-kulħat, eh, nisa ti jgħidu l-affarijiet li ti jaħdmu minħabba l-euro, soluzzjoni li eh, nħarġu mill-Europa, nħarġu mill-euro u aħna rridu nisħu li jenna bżon tar regoli komuni, rridu najdu li jekk l-Europa ma tkunx maquda, jekk l-Europa tkun azolata, se Iva għanna bżon tar regolamentazzjoni, għanna bżon ta' politika komuni, regoli komuni, għanna bżon niċċaraw ir-regoli tagħna u għanna bżon ukoll li jkollna sistema li taħdem aħjar. Eh, kwistjoni sempliċi fl-aħħar mill-aħħar fl-imkien aħna b'saħħitna imma weħedna aħna f'xejn. Grazzi ħafna, Sur Ġuvan, is-Sur Ċegri. Tisztelt President, grazzi l-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li kon daqseg ġenerus inti fil-ħin li tajtna jena naħseb li se, se niprava not attentu nattendi laqat fejn inti ċer għalli bekk ikolli iktar ħin eh, allokata biex nitkellem dwar dan ir rapport X'inhu l-ikbar żball f'dan ir-rapport? Dan ir-rapport iħeġġeġ li jkun hemm iktar regolamentazzjoni, ma naħseb li huwa tard wiss biex nagħmlu dan. Sissa il regolamentazzjoni kienet komplessa u li n-nies ma setgħux jifmuh. Naħseb li għandna nagħmlu reviżjoni naraw dak li ġara fil-passat ma nistgħux aħna naħħu il regolamentazzjoni iktar investiment. Jiena naħseb li dan huwa żball għanna bżon naħna u kol neżaminaw il-kwistjoni tal-derivati u għanna għanna bżonn ukoll noħarġu bi regolamenti li huma iktar stretti għax dawn id-derivati joħol u inflazzjoni mbagħad li liħ dan ikun għal kumpaniji internazzjonali l-entitajiet internazzjonali u l-isfond ta' dawn ikun vag u sfortunament il-profit muri fil-bwiet tal-nis liktar sinjuri u u jekk il-dawn il-proċeduri jikomplu hekk mela il-pjaneta tagħna se tintemm. Grazzi ħafna. Issa fadal l-aħħar kellim l-aħħar kellim għas-Sinjora Barċkesku. Grazzi ħafna. Grazzi Iva. Il-rapport swimben dan ikopri li kun eh, suġġett li kun hemm kondizzjonijiet indaqs eh, fli strumenti differenti li għandhom xaqsmu mal-kummerċ u naħseb li tajjeb li ikonna l-istess kondizjonijiet għal monitoraċ u għal regolamentazzjoni rrit ikollna aħna leġislazzjoni li tnaqqas il-riskju sistemiku u li eh, taċċerta li jkun hemm kompetizzjoni indaqs fuq is-suq. Jiena diżappuntata li m'għandniex aħna informazzjoni dwar l-istrateġiji eh, ta' tranzazzjoni. L-unika mod kif nistgħu nifmu jekk is-suq qed jaħdem tajjeb jew le huwa permezz li jkollha informazzjoni disponibbli mill-awtoritajiet eh, tar-regolamentazzjoni rrid ikollna aħna regoli ta' notifika Eh, regoli li applikaw fuq livell orizzontali u um, u koll l-kummerċ fuq il-borsa u transazzjonijiet OTC. Ridu aħna nistudjaw il-livell minimu tar regolamentazzjoni meħtieġa għal dawn id dock pools għalhekk naħseb li rritu ikun hemm livell minimu ta' flussi ta' informazzjoni u rridu nagħmlu salvagwardji ta' dawn. Grazzi ħafna. Sinra Pacescu, issa nistaw nalqu dak il-round tal kaċċijaj u sena di l mikrofonu surħan il-komissarju għalli bekk kun jista jwieġeb u e, u bekk meta jintemmi diskorsi u surħans sentemmu l-agenda tana u koll. Grazzi ħafna, President, jajt il-surħan jena eh, se nwieġeb u kol fissem il-Kummissarju Barnier rritu konna aħna iktar trasparenza fissi u rridu aħna ċertaw li l-atturi kolla eh, jaqaw taħt regolamentazzjoni xirqa u dawnu maħnijiet prinċipali tal kummissjoni u G20. Eh, jena nishti nirringrazzja l-Komitat Ekon kif ukoll il-rapporter tal-li tkellmu dwar dawn. Tajab li eh, namlu revizjoni tal-istrumenti differenti u mifid il rekomendazzjonijiet dawn et eh, jiġu integrati fil-xogħol tal-Kommissjoni jekk kif aħna eh, nħejju proposta dwar sistema prinċipali tal-indexing. Ir-reviżjoni ta' mifid parti importanti tal-aġenda tal-Kommissjoni li kunem hemm sistema iktar trasparenti, iktar bilanċjata u li naħdmu għas-soċjetà Iva, diġa sar ħafna xogħol u hemm awtoritajiet ġodda ta' supervizjoni u dawn se jitlu fis-seħ mix-xahar id-dieħel. U aħna qed nibdew ukoll infasslu proposti li se jiġu implementati fis-sajf tal-2011. Aħna rridu nserħu fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew sabiex inkunu nistgħu nadattaw riformi meħtieġa u naċċertaw li dawn qed jiġu implikati, eh, applikati. Kif tafu mifid Eh, ġabla ta' xewka ta' dawn iswi Ewropej u eh, Iva eh, mifid u ħadmet b'mod tajjeb speċjalment waqt żminijiet ta' kriżi ta' dan l-aħħar snin. Iva hemm xi nuqasijiet li ħarġu u l-progress teknoloġiku u l-iżvilupp rapidi fis-swieq finanzjarji dawk kaċertaw li e, e, l-odda regolatorji li qabel kienu moderni ħafna issa llum il-ġurnata madomx. Fit-8 ta' Deċembru il-Kummissjoni pubblikata bozza proposti għal konsiderazzjoni aħna għandna l-intenzjoni li nkunu ambizzjużi u komprensivi sabiex biex nilħu għall-isfidi kollha waqt li narfu li l-għannijiet prinċipali ta' MIFID għadhom validi u e, rridu naraw kif jaħdmu s-swieq u kemm irridu jkunu trasparenti, kemm irridu jkunu miftuħin u kif wieħed jista' jikseb aċċess ta' strumenti finanzjarji u opportunitajiet ta' invest tement. rapport, la bossa rapport tal-Kumitat ikon aħna nazbu li għan imżon ta' titjib fir regolamentazzjoni ta' tipi differenti tal-pjattaformi tal-kummerċ kif ukoll il-metodoloġiji differenti ta' ta' kummerċ. Wieħed irid jikkonsidra natura tal-kummerċ kif u jrid ikun hemm livell indaqs bejn l-atturi differenti jrid ikun hemm ukoll miżuri xirqa l-investituri u li wieħed jiġilet kontra il-prassi il-ħżiena ta' swieq irridu ntejbu regoli ta' trasparenza li japplikaw għal kummerċ u għal l-isma u rridu wkoll eh, eh, indaħlu rekwiżiti differenti, strumenti differenti ta' kummerċ u eh, kif rajna f'dan ir-rapport u aħna naħsbu wkoll rridu ntejbu l-tħaddim u r-regolamentazzjoni ta' swi regolati mill-komoditajiet f'konformità mal-prinċipi tal-G20. Aħna wkoll qed nimmiraw li ntejbu regoli eżistenti li għandhom xieqsmu għal protezzjoni tal-investituri, naċċertaw li l-prodotti kollha u l-prassi tal-beħ jiġu koperti mir-regoli regoli ndaqs dan huwa mezz kif wieħed jista' jiġi jikseb fiduċja pala investitur sen saħħu supervizjoni sen saħħu kol is swieq finanzjari rritu ikun hemm rwol u kol qed nantiċipaw rwol ġdid għal għall-autorità ġdida ta' sigurtajiet Ewropea. U e, s-servizzi tal-Komissjoni qed jaħdmu mill-qrib mal-imsieħba nazzjonali tagħna b'mod prinċipali ma' regolaturi responsabbli fl-Istati Uniti li qed jistudew l-istess kwistjonijiet sabiex aħna nistgħu naċertaw li jkun hemm konverġenza internazzjonali nevitaw li jkun hemm riskju ta' arbitraġġ regolatorju u membri onorevoli il-rapport ta' Sinjura Swinburne dan qiegħed maħna fuqtu u aħna vera qed niġu mħeġġa mill-progress li sar u hemm nħeġġa wkoll bil-rekomendazzjonijiet u li dawn huma qrib ħafna r-rekomendazzjonijiet tagħna u dan e, ir-rapport iwitti x-xogħol ukoll għax-xogħol tagħna tal-futur. Grazzi ħafna. Grazzi, e, Sur Kummissarju, għalek nistaw nalqu dan il-dibattitu u il-vot se jisir għada f'nofsinhar. Għalek, eh, eżis ħbib, issa nistaw nalqu l-agenda tagħna tal-lum u l li mis eh, se il-plenar li mis eh, se tibda għada fid-disa mela mid-disa sassija mbagħad mit-tlieta sa' 8 u nofs